noffru risorsi mill-Unjoni Ewropea biex eh, jufruti li ġus mawda biex id-dritti tal-bnidem jiġu garantiti. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna. lill rapporter u kollega Sala Franca. Essa għanna bozza rizoluzzjoni, rizultat ta' dibattitu u Il-votazzjoni issir għada fl offsinar Il-punt li jmiss issa fuq l-agenda tagħna huwa dikjerazzjoni min-naħa tal-Kunsill l-Kommissjoni dwar il-kwistjoni ta' vittmi fil-fabriki ta' tessuti ta' nirin li ħakmu daw il-fabriki fil-specialment fil-Bangladesh. Issa il-Ministru Krejten infisem il-Kunsill. Ministru ek joġoba. <laughs> um, thank you very much, President, uh, honorable members. Grazie għafna, President, onorevoli membri. Nirin li ħakmu l-axxurja, l-fabrika uh, b'axxurja f'Dakka kienet traġedja. Mietu l-fuq minn mit persuni, maġġoranza nisa, zaza, tilfu ħajjithom. Naf kollha għandna da sens ta' xokk u aħna nofru simpatija għana u l-kondoljanza l dawk li tilfu membri tal-familja u maħbubin tagħhom. Dan l-inċident urina biex biex naraw il-problema tal-kondizjoni f'daw l fabriki Bangladesh u l-ksur eh, kontinu ta' eh, regoli bażiċi ta' sigurta' Ma nistawx nippermettu li dal-incident jaddi minn ma eh, tennu l-sforzi tana biex eh, tejbu l-industrija, l kondizjoni fl-industrija u fil-pajis in ġenerali. Daw kollha li jaħdmu fis-settur tat-tessuti fil-Bangladesh evidentement ħakom aħjar, ta' aħjar fej kollum kondizjoni ta', xol xogħol adekwati. L-Unjoni Ewropea għandha ruol konkret aħna l-ikbar siħabs kummerċali tal-Bangladesh u dan qed jistimula tkabbir ekonomiku u evidentement qed joħlu ħafna impjegi. Is-settur tal-tessuti huwa l-settur ewlieni tal-ekonomija tal-Bangladesh u dak li sar l-aħħar sena kien kien kien parti l-aċċess li għandhom minn dazzju uh, u minn kwota uh, li l-Unjoni Ewropea uh, taħt il-Bangladesh taħt fil-kontest ta' everything but arms. Ma huwa ta' tħassib għalina meta eh, eh, daw il-produzzjoni sir fabriki standards ta' sigurta baxxi u l-impjegati meta jagħmlu xogħolhom ta' kuljum qegħdin ikollu dar riskju. Għalhekk l-Unjoni Ewropea għamlet kull sforz biex jitwassal għal titjib fil-livell eh, ta' sigurtà fil-fabriki u aħna qed provaw ngħinu l-assoċjazzjonijiet ta' min ħaddem biex jirrispettaw regoli ta' saħħa u sigurta. U aħna għajjimna daw il-punti fil-diskussjoniet mal-gvern u ukoll ma' minħaddem. Imma jider li għad għam ħafna xirrit isir. In ġenerali, l-Unjoni Ewropea għandha eh, varji strumenti biex tindirizza l-kwestjoni, mhux biss fil-Bangladesh, imma f'postijiet oħra fejn da tħassib. Għajin nixtieq nifoka l-lum dwar kif nistgħu nużaw daw l-odda ta' politika tal-kummerċ u specialment l-assoċjazzjoni ta' homma l linji gwida tal-ILO. Il-sistema ta' General Systems of Preferences huwa wieħed mill-lodda li importanti biex nindirizzaw kwestjoni ta' drittijiet tal-bniedem u kondizzjonijiet hemm arranġamenti speċjali għal żvilupp eh, sostenibbli u l-GSP Plus Eh, ti permetti li jkun hemm eh, kondizzjoni taħjar dawk il-pajjiżi li jirratifikaw 27 konvenzjoni nazzjonali, specialment dawk li għandhom x'asmu ma' drittijiet tal-ħaddiema u tal-bniedem. L-arranġamenti tal-GSP jistgħu wkoll jiġu tirati temporanjament minn dawk il-pajjiżi fejn jkun hemm provi ta' violazzjonijiet sistematiċi u serji tal-prinċipju li qegħdin ta' kull konvenzjonijiet. Din mhuwiex ħaġa teddida firħa saret diversi każijiet. Myanmar fej il-sistema ta' GSP ġir tirat u Sri Lanka u koll standards globally. For the time being, the main mechanism l-mekkanizmi biex nkunu segwu daw l-għanijiet politiċi ma bilaterali, nħabba li prospetti eh, diffiċti kun multilaterali fil-WTO il-qafas ta' WTO, għalek aħna nsistajna li jkunem inklużjoni fl ftejim bilaterali li kunem develop sostenibli ma jfessirx li aħna mhuwiex attivi biżjed forma żied wiesa, aħna qed ippruvaw nagħmlu kull ma nistgħu biex nagħmlu progress din l-aġenda fil-organizzazzjoni internazzjonali bħal WTO u la ILO. Naf li l-Parlamentu kollu mħasser dwar ir-riski li qed jiżdiedu għal dumping eh, ambientali u soċjali u distorzjonijiet il-kompetizzjoni fuq is-swieq tal-Unjoni Ewropea. Aħna naqblu dan meta tħassib u aħna qed nistudjaw kollox fil-leġiżlazzjoni tagħna biex eh, ndaħlu daw il-klawzuli eh, ta' svilup sostenibli fil- Eh, ftejn bilaterali. Important, aspett importanti huwa l-investiment. Il-negozji Ewropej li investu fil-Bangladesh għandhom ruol ewlini biex jistimulaw il-tkabbir ekonomiku jħol impjegi. Jistgħu tejbu wkoll il-prattiċi, il-prassi fil-posta xogħol, specialment meta zon f'moħħok li ħafna ħafna minnhom għandhom eh, ideat ta' mm, responsabilità eh, korporattiva u soċjali fil-pajzi terzi. Dan hija ħaġa li tħasseb ħafna l-Parlament u nixtieq u nħerqana biex naqraw ir-rapport eh, fuq il-kwistjoni. President, onorevoli membri, il-nirin eh, eh, li ħakmu l-fabrika fil-Bangladesh għandhom iservu biex biex javvizawna biex nevitaw da tip ta' riskju l ħaddiema Għanna bżon nizviluppaw xoltana biex intejbu l-kondizjonijiet ta' xol għanna nużaw l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea bħal GSP biex namlu pressjoni fuq dak il-pajjiżi li kontinwament uh, imorru kontra dawn il-standards bażiċi. Għanna bżonn naħdmu Eh, fil-organizzazzjoniet multilaterali bħal WTO u ILO biex intejbu l-obbligazzjonijiet internazzjonali bażiċi għandna niżguraw ukoll li l-kumpaniji mill-Unjoni Ewropea meta jinvestu jkunu forza għal ħaq għal tajjeb biex jitejbu l-standards. Aħna niznin nizgura l-onorvi membri aħna ħan naħdmu f'da kollu biex nizguraw li nevitaw tip ta' traċedja li kena reċentament fil-Bangladesh. Grazie ħafna tal-attenzjoni ta' kom. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της, Grazie ħafna. Grazie ħafna rappresentant uh, Naddisa għal eh, signora Kristalina Giorgieva fissam il-Komissjoni. Grazie ħafna President, onorevoli membri, Mr. Creighton, kif smajna aħna mill-minant il-Ministru il-nirin eh, li ħakmu il-fabrika ta' tessuti eh, fil-Bangladesh ġabitinna u problema li teżisti f'ħafna pajizi fejem nuqqasijiet fil-adozzjoni u l-applikazzjoni ta' standards soċjali aċċettabbli, specialment fil-settur tat testuti fil-nofsenar eh, tal-Azja. U mem saħjar maniera ħjar biex inselmu l-dawk eh, il-vitmi billi l-Unjoni Ewropea twassal din il-kwistjoni dan suġġett fil-involviment tagħna mal-sħab kummerċali u nieħdu azzjoni deċiżiva fuq dan il-kamp u dak huwa eh, l-intenzjoni tagħna. Dak u dak huwa dak li qed nagħmlu jiena nixtieq nattira l-attenzjoni tagħkom għal dak li sar sissa. L-ewwel l-rappreżentant tal-Unjoni Ewropea f'Dakka reaġixxu malaj għal dak in-nar li kien hemm u wara eh, din it-traċedja proġett eh, finanzjat mill unjon Ewropea u Ġanja biex għat tal-istandards soċjali u ambjentali fl-industrija approvda għajnuna medika lil dawk eh, l-vitmi kif ukoll ikel il-familji tagħhom u affarijiet oħrom, il-familji tagħhom. Il-rappreżentant tal unjon Ewropea ta' il-kondoljanzi fej saħaq fuq il-fat Eh, fuq il-kwestjonijiet soċjali u speċjalment dawk il-pajjiżi fejn għandna kummerċ magħhom. Aħna narfu kompletament ruol u responsabilità tagħna bħala l-ikbar sieħeb kummerċjali tal-Bangladesh. Seda 50% tal-esportazzjoni jiġu għaw u l-maġġoranza huma tessuti. Għal din ir-raġuni dak li jiġri fil-kamp soċjali fil-Bangladesh huwa ta' interess dirett għax negozji tagħna, għal konsumaturi tagħna u għas-soċjetà tagħna. It-tieni, aħna forma konsistenti sħaqna fuq l-importanza tal-saħħa fuq il-post tax-xogħol fil-aġenda tal-ILO. Kifu ma sħab ma seħbin oħra fejn appoġġajna proġetti konkrete, uh, eh, inkluż il-Bangladesh. Dawn inklużi appoġġ lill-gvern u l-assoċjazzjonijiet ta' minn ħaddem biex ikun hemm kontrolli fuq il-fabriki u tar taħriġ għal l-ispetturi u dawk li ħarġu. Aħna qed naħdmu mill-qrib ma wkoll ma' servizz ta' tifi tan-nar. Aħna provdejna eh, ta' tagħmir u taħriġ biex tizdiet il-kapacità li jġillu kontra n-nirin. l ambasġatur tagħna ħana intaqa' ma' uffiċjali rappresentanti tal minn ħaddem ukoll fil tessuti biex jaraw kif jistgħu jikkooperaw dwar is-sigurtà fil-fabriki tat-tessuti il-kapijiet ta' missjoni fil-Dakar Eh, kellhom ħajkollhom laqat ma' kumpanija u l-enin dwar is-sigurtà fil-fabrika. Mbagħad aħna darba jkun hemm riżultat ta' dawn il-diskussjonijiet inkunu nistgħu nifurmawkom. Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna mpenċar biex nipromuovu l-implementazzjoni tal-istandards eh, magħrufa internazzjonalment u responsabilità korporattiva u l-Ministru ġamet referenza għal da. Aħna nħarsu, aħna nħarsu lej il-ġnus maquda dwar l-linji gwidi dwar aħna kif għanna napproċċaw dat tip ta' dialogu mal-gvernijiet fuq din il-kustjoni. U din hija ħaġa li saret fil-Kommissjoni, fil-Komitat Konġunt ta' Bangladesh u l-Unjoni Ewropea fil-qali kellhom f'Diċembru. U dinna mhux ħaġa li tqajmet biss dikinar, iżda huwa suġġett li dejjem kontinwament qed nagħmlu referenza għal mezzi biex intejbu l-kondizzjoni tal-xogħol. Fl-2011 kellna seminar f'dakka dwar dan eh, li ġabret rappresentanti mis-settura kollha u u rappresentazzjoni ta' dak il-laqa ġew moti għall gvern tal-Bangladesh. Daw ju riflettu l-konsensus tal-Parlament Ewropew nir-riżoluzzjoni ta' 8 ta' ġunju tal-2011 dwar l-dimensjoni esterna tal-politika soċjali. Eh, Il-Parlament, il-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-Ottubru tal-2012 dwar il-ġejjini tal-politika tal-żvilupp tal-Unjoni Ewropea għajmen dan il-punt ukoll mal-gvern ta' Bangladesh biex tipprova turi l-importanza li wieħed indirizza eh, l-nuqqas ta' gwaljenza soċjali f'dan it-kabbir ekonomiku ta' malaj tal e, eh, biex iwaslu li iwaslu eh, il-benefiċċi ta' dat kabir ekonomiku lil dawk li huma eżel fuq hija ħaġa importanti ħafna hija hija inkluża fid-dialogu tagħna mal-Bangladesh. Mela, biex nagħmel reassunt dak kien kas li uh, attirat l-attenzjoni internazzjonalment evidentement u waslet ukoll għall attenzjoni u intefa jimit fuq dawl fuq razzjoniet mal-Bangladesh kimma fuq ukoll ma' pajjiżi oħra. Per eżempju l-Pakistan fej hemmhekk ukoll kien hemm uh, eh, nirin ta' tatti ta' dak it-tip imma ma kien hemmx konsekwenzi ta' telf ta' ħajja daqshekk olja. Jien nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew għal fatt li huma nkom daqshekk kifokati u titolbuna u n nagħmlu kull ma nistgħu għas-sigurtà tal-ħajja tal-bniedem. Imma huwa wkoll importanti għal l-Unjoni Ewropea li għandha tkun forza għal tajjeb b'dan is-sens. Grazzi. Excuse myself, I will have to leave. Uh, Skużani koll nitla, imma il-Kummissar Barnier ħajġi. Għaġa wasal. Mir, għandkom uh, l-istess prezz għandkom tnej. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Issa ħana dwar kellima fissem il-gruppi. Ertajli ikdas vort kien kollegin Thomas Mann für drei Minuten. Naddu issa l-kelma lil Thomas Manna l-IPP. Grazie ħafna, President. Ħalli l-għajni bil-Ġermanis. 112 persuna mietu fil-nirin li ħakmu l-fabrika l-24 ta' novembru f'Taka. U dan verament eh, kexkex l-pieta d-dinja kien hemm ukoll u ħaġa simili fil-Karaċi fil-Pakistan. Ħafna minnhom kienu jkunu baqgħu għadhom ħajjin kieku kien hemm eh, reviżjonijiet eh, jirrispettaw il-kondizzjoni stabiliti mill-Ewropa u ħafna drabi eh, dawk li huma responsabbli għal xi reat ma jiġux kastigati, għal responsabilta tiġġarra minna u minna. Kumpanniji fl-Europa qed jikwadanjaw minn prezzijiet verament baxxi. Il-gvernijiet iridu jkunu konvinti li l-sigurtà fuq il posta xol xogħol trid tkun eh, eh, eh, implementata forma konsistenti. Bħalla għamlet ħafna fuq da, specialment fil-ġdida kontra il- E, e, xogħol mit-tfal. L-standards tal law għandhom jiġu rispettati. Li wieħed jitkellem dwarhom biss mhux biżejjed. Għandna bżonn li ninformaw in-nies fl-Ewropa wkoll dwar il-kondizzjonijiet ta' produzzjoni li frankament huma tal-waħx. Hemm ukoll standards tal-standards ambjentali u u aspetti oħra. Il-pressjoni minna l konsumatur min jixtri għanda tiġi użata biex ikun hemm tibdil. Imma jien naħseb li approċċi b'intervenzjoni legali fil-livell internazzjonali huma importanti wkoll. Dispożizzjonijiet fil-ftejn bilaterali u bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi. Dawn mhumiex biżejjed għandhom jiġu implementati b'forma konsistenti per eżempju sanzjonijiet kontra dawk il-kumpaniji globali li jaġixxu kontra il-kontratti, daw it-tip ta' katastrofi, daw it-tip ta' eh, traġedji eh, juri li ċerta kumpaniji mhux qed ikunu responsabbli soċjalment issa dwar eh, jitkellmu ħafna drabi, jitkellmu daw jibbażaw prezzijiet prezzijiet olja li jkollhom fuq dak li huwa suppost impenn soċjali tal-kumpaniji ma fil-fatt fuq il-post ma jibiddel xej għal-ħaddima. SMEs. Jgħadmor il-soċieta u jaċċettaw il-responsabilità s-fissijiet per eżempju. Naħseb l-sforzi addizjonali jistaw jisiru li PP appoġġa daw fil mizuri kolla waslu għal tibdil pozittiv. Grazie. Nexta redna isħer. Ikkellim miss l-onorevoli Bernd Lange fisem l-SND għal minuta u nofs. Kjoġbok. Grazzi President, Ministru, Kommissarju, kollegi. Il-koll nixtru u nilbsu ħwejjeġ mis-CNA, H&M, Benetton, Tommy Hilfiger, kif ukoll produtturi kbar oħra tal-ħwejjeġ. Iżda ħafna drabi ma nirrealizzawx kif dawn il-ħwejjeġ tlestow jintużaw eh, tfal sfruttati fl-Uzbekistan biex jiproduċu l-qoton u jaħsduh jiġu prodotti dawn il-ħwejjeġ u tessuti fin Bangladesh f'kundizzjonijiet tal wax il-ħwejjeġ imbagħad jintbagħu fl-Ewropa profit kbir. Għalhekk irridu niżguraw li l-kumpaniji Ewropej iżommu mar responsabilta soċjali korporattiva tagħhom, CSR. Bħala kumpaniji individwali għandhom juru min-naħa tagħhom kif huma iżommu mal-kriterji tal-OECD u tas-CSR madwar il-katina kollha tal-produzzjoni u tal-forniment tagħhom. It-tieni net fil-waqt li jkun hemm azzjoni fuq livell individwali, il-produtturi għandhom jaġixxu fl-imkien, għandhom jiġbdu ħabel wieħed. Għalhekk il-kumpaniji Ewropej iridu jimpenjaw ruhom għal standard soċjali flimkien. U hemmhekk hemm rwol għall-Ewropa flimkien ma' Business Europe. Grazzi issa l-Onorevoli Benjon fisem l-alde għal żewġ minuti. Iva, grazzi, jiena li nitlob għal riżoluzzjoni fuq dan il-nirin terribli mhux biss f'daka imma anke f'Karaċi biex indaħluha fl-aġenda minn Novembru u għalhekk verament kuntent li issa qed niddiskutu dal-punt u għandna din ir-riżoluzzjoni li titressaq. Mijiet ta' nistajna tajna nsalvawhom kieku kien hemm standards ta' sigurtà bażiċi għat-tifi nar Jiena nilqa l-isforzi reċenti f'Bangladesh biex itejbu standards fil-fabriki il-bira fil-fatt kien hemm ta' sigurtà u tifi tannar fuq tlet livelli li ġi firmat bejn il-ħaddiema minn ħaddem u l-gvern. Issa nħeġġeġ l-gvern tal-Pakistan biex jagħmel l-istess. Ma rridux naċċettaw traġedji bħal dawn fejn memx eh, servizzi standard ta' sigurta ta' tifi tannar u fejn hemm il-bibin kompletament maluqa Irrid ikun hemm rispett f'dan ir-rigward u rrid ikun hemm aktar fil-ġlida kontra l-korruzzjoni endemika li hemm fis-sistema ta' spezzjoni interna. Mhux biss dan iżda anke għat-talbiet li jsiru mid-ditti mill-kumpaniji l-kbar tal-ħwejjeġ fir-rigward l-istqarrijiet tagħhom ta' responsabilità soċjali korporattiva. Ħafna drabi naraw ħafna tlellix, ħafna klim sabiħ, imma imbagħad fil-fatt ma jżommux mal-standards. Hawnhekk irridu nkunu ċari u tondi. Jiena kontra li sempliċement najdu l-kumpaniji jew l-kumpaniji l-kbar li jagħmlu kommerċ ma' Bangladesh u jixtru dawn it-tessuti bħala entitajiet ħażiena. Kien hemm tentattiv li jagħmlu dan minn ċertu membri f'din il-Kamra li jagħmlu enfasi ħażina f'dan id-dibattitu u jiżvijaw il-ħtija biss fuq dawn il-kumpaniji multinazzjonali Irrid ikun hemm is-sidin tal-fabriki, il-kumpaniji l-kbar, il-kumpaniji tal fuq livell multinazzjonali għandhom meħtija tagħhom ukoll imma mhux biss. Dal-waqt nagħlaq, President, kważi tlift il-fil. Iżda, nishtiq nisħaq li huwa importanti li nsaħħu l-saħħa f'sigurtà fuq il-lan tax-xogħol u rridu ngħinu lill-gvern ta' Bangladesh fit-titjib li tipprova jagħmel. E Kallu sto bima tinsinad il-fokirija Lambert, Grazzi, issa nistieden l-onorevoli Lambert biex titkellem fi sem il-ħodor għal żewġ minuti u nofs. Grazzi President, jien ukoll qed nitkellem bħala President tad Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li kopri il-Bangladesh fost pajjiżi oħrajn. Flimkien ma' oħrajn, mill-grupp tiegħi nishtiq nisprimu l-kondoljenzi lill-familji ta' dawk li mietu fil-fnirien u inċidenti oħrajn fabriki ta' tessuti vari, kemm fil-Bangladesh kif ukoll f'inħawi oħra. Hija kwistjoni li tmur lil lin minn Bangladesh, anke jekk dan huwa s-suġġett il-pajjiż li qed nitkellmu fuq illum. Hemm marġni ta' profitt kbar li waslu mhux biss fuq il-pressjoni fuq is-salarji iżda anke fuq tnaqqasijiet fil-sigurtà. Aħna mħazbin ħafna mill-kumpaniji l-kbar li kellhom kontratti mal-fabrika ta' tażrin ma ridux jirrikonoxxu dan il-fatt fi żmien meta seħħed traġedja. Minkejja li kien hemm ehm, aċċettazzjoni ta' waħda minn dawn il-kontratti mill-kontratturi ewlenin kienem tweġibit mill-gvern ta' Pakistan u anke ta' Bangladesh per rakumpens u għajnuna l-vitmi u l-familja ta' dawn il-vitmi rajna u kol kumpaniji barranin li għamlu ċertu sqarrijiet eh, zbiħ, iżda u li kunem aktar minn dan. Mill-laqqa ta' tlet livelli, l-ILO, fabriki ta' tessuti l minħaddem u ħaddiema għandhom jitqisu bħala pożittivi għaliex qed nuru li qed ikun hemm azzjoni għal regoli eżistenti u għal proċeduri eżistenti u naraw li fl-aħħar mill-aħħar mhux joqogħdu hemmhekk biss fuq il-karta imma jkunu implementati għax ħafna drabi dan ma jkunx il-każ. Din hija responsabilità ċara tal-gvern. Mara minn hekk fl-opinjoni tagħna huwa importanti li jkun hemm trade unions attivi wkoll u attivisti ta' drittijiet tal- ehm, tal tax-xogħol bħal pereżempju eh, Adam Islam li tqatel dal-aħħar. Irrid ikun hemm lok għal dawn it-trade unions fuq il-post. Naħdmu ma' kummentati ta' sigurtà u s-saħħa fuq l-lan tax-xogħol u possibiltajiet fejn entitajiet ikun jistgħu jippuntaw subajja mal dawk il-kumpaniji li ma jżommux mal-obligi. Hemm ukoll rwol biex jittib il-standards fil-post u jiddispjaċina li ċertu kompaniji bħal Walmart, waħda li semmit fil-gazzetti, ma tantx kienet attiva f'dan ir-rigward. Bħala konsumaturi rridu nkunu fiduċużi li l-ħwejjeġ li aħna nilbsu ma jkollhomx ma jkunux poġġow ir-ħajja f'riskju tal-ħajja ta' nies oħrajn finħawi oħra fid-dinja, pal pereżempju fil-Bangladesh. Inħeġġu l-Bangladesh u pajjiżi oħrajn biex itejbu l-standards tax-xogħol u jiżguraw li kulħadd ikun qiegħed f'ambjent sigur fuq il-lan tax-xogħol. Grazzi ħafna, issa bit-Taljan nixtieq nagħti l-kelma lill-Onorevoli Kristjana Muscardini fisem l-ICR, il-Riformisti u Konservattivi Ewropej traġedja tal-24 ta' novembru f'Bangladesh kienet presegwita minn oħrajn f'pajjiżi oħra foqra fejn l-industrija lokali taħdem fuq commission għall imprizi industrializzati. responsabilità eventwali ta' sidin u tal-managers lokali n-nuqqas ta' kontroll minn naħa tal-awtoritajiet kompetenti fuq is-sitwazzjoni tal-fabriki fuq il-post xogħol u l-kondizzjoni tal-ħaddiema ser jiġu żgurati. Iżda l-Unjoni Ewropea għandha dmir li tindirizza l-imprizi tagħna li jaħdmu f'pajjiżi inqas sviluppati biex ittihom stedina ċara biex jirfaw responsabilità fuq spallejhom u jiżguraw li fil-kompetenza tagħhom għandaw il-kumpaniji ta' produzzjoni ta' tessuti ta' prodotti li jiddaħlu fuq is-suq Ewropew u mhux ikollhom kundizzjoni ta' xogħol kompatibbli ma' sigurtà u rispett tal-ħaddiema. Kumpaniji Ewropej li produċu f'pastijiet fejn memx pagi olin għal ħaddiema irridu jagħmlu tajjeb għal dan jagħmlu kontrolli meħtieġa għaliex il-globalizzazzjoni u s-suq ħieles ma jistgħux jiġu klamma l isfruttar tan-nies fora. Grazzi. Epomenos omilitis in osinadrofos kirjos Nikola. Grazzi, kellim li miss l-onorevoli Nikolas Salavrakos, fisem l-IFD. Għal minuta u obsek joġbok. Grazzi ħafna. L-imwiet ta' kważi 400 ruħ li mietu għal xejn fin-nirin fil-fabriki reċentement u anke reċentement l-nirin li feġġow eh, fil-fabrika tal-Bangladesh irridu widbu l-konsumaturi u tuhom xie modu u jwaslu għal pressjoni fuq dawn il-kumpaniji biex jiżguraw li l-kundizzjonijiet ta' sigurtà jiġu rispettati u fl-aħħar mill-aħħar nirrispettaw ukoll il-termini ta' kompetizzjoni globali. Sfortunatament, ħtiġijiet dejjem jikbru tal-konsumaturi u dejjem tal-bikbar minnaħa tal-ponent ifissru li kunem trasferiment tal-produzzjoni ta' dawn il-kumpaniji lejn pajizi azjatiċi li ma jkunux edin eh, segwu il- l-pagi Ewropej, ġifiri euro kull inqas minn euro kull jum jaqalaw dawn in-nies sinjuri. U għalhekk b'dan il moċ qed jiġri. Bażikament naħseb li aħna qegħdin nisfruttawhom fl-Ewropa. U għalhekk jiena nemmen li minflok li nitolbu li jkun hemm din l-oazi ta' kompetizzjoni barra mill-Unjoni Ewropea rrid noħolqu l-affarijiet fiħdan l-Ewropa biex bekk aħna stess nistabilixxu li jkun hemm livell minimu ta' tħul għal xogħol li jsir. Dan irid ikun simili għad drittijiet għal ħajja deċenti ta' kull ħaddiem jew ħaddiema. Ma nistax nippermettu li jiġri li jrid li jidħol kull prodott mis-suq ikun ġej minn fejn ġej u naqbdu nibsu ħwejjeġ eh, hawnhekk fl-Ewropa, ħwejjeġ li jkunu frott l-isfruttar ta' ħafna żgħażagħ li jew inkella saħan sitra tfal. Ħafna drabi dawn ikunu ħwejjeġ imdemmija biex ngħidu hekk li sfaw li saru frott lara ta' ħafna tfal u żgħażagħ li ġew sfruttati. Għalhekk irid ikun hemm approċċ fuq il-livell ta' tassazzjoni ta' dawn il-prodotti wkoll. Grazzi ħafna sa' fisem il l Onorevoli Murphy għal żewġ minuti. Nowenet, Grazzi President, nixtieq nisprimi l-kondoljanzi tiegħi għal familji tal-112 il-ħaddiema li mitu għal xejn fil- eh, fabrika ta' tessuti ta' Zrin Fashion Limited. U anke ħaddiema oħrajn li sfaw vitmi fil-nirien industrijali f'Bangladesh mill-2006 tal-awn. Rajt l-impenn mill- eh, xogħol konġunt fuq tliet livelli tal-Bangladesh mhux bizzejiet rajna mill-1981 sal-1996 ma rnexxinniex nipproteġu l-ħaddiema u l-standards tagħhom. Ħafna drabi ġew ignorati. Il-Bangladesh huwa tin esportatur fuq livell dinji qed jesporta li jsarfu 90 biljun dollaru fl-2012 dawn ġiġu minn Gap, Tom Hilfiger, H&M, Walmart fost oħrajn iżda ħaddiema 85% minnhom huma nisa għandhom paga minima ta' 27 dollaru fix-xar u ħafna drabi jkunu imxekla milli formaw trade unions. Il-gvern ta' Bangladesh jirregolarment -re ifarrak il-protesti tagħhom mod armaċi kultant u jkun hemm relazzjoni bejn l-elit politiku ta' Bangladesh u s-sidin tal-fabrika ta' tessuti. Wieħed minn kull 10 MP għandu sida ta' fabriki tal-tessuti jew inkella għandu xaħat mill-familja li għandu sida tagħhom għalek rridu nistabilixxu dan kollu u rridu li minu waħati ta' dawn in-nirin ikun mressa u il-liġi. Aħna rridu nżommu mal-kodiċi ta' mġiba u l-istqarrijiet ta' CSR u mux klim firaħ biss. ħafna drabi l-ispezzjonijiet li jisiru fil-Bangladesh ikollhom iktar sogri għal-ħajja tal-ħaddiema. Mod partikolari nixtieq niġbet l-attenzjoni għal sandblasting tal-jeans li ħafna drabi 100 miljun jeans jiġu semblastijati, jiġu sportati, dan huwa proċess qattil li wassal partiċelli għattila fil-organizmu tal-bniedem li waslu l-kanċer fil-polmun fost oħrajn. Rridu nimprojbixxu dan it-tip ta' proċess għal ġins u niprojbixxu li dawn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Kol kolleg Guy Mitchell. Grazzi. Issa naslu għal kellima jitkellmu fissimum is-sur Gay Mitchell għal 3 minuti l-ewwel Grazzi President. Din hija sitwazzjoni verament ta' stmerrija u ħafna drabi ħafna jqattaw il-ħin tagħhom biex jiżviluppaw il-kwistjonijiet ta' assembleja għall-ACP u għal pajjiżi oħrajn u hija xokk għalina li minkejja x-xogħol tagħna ħafna nies qed jitilfu ħajjithom f'kundizzjonijiet bħal dawn is Iżda dawk li jgħidu li dan huwa avveniment xokkanti u jkondannaw dejjem il xi ħadd ieħor għandna mmorru kontrihom. Mhux il-kumpaniji kbar kollha mhumiex etiċi, imma fejn ikunu l-istati membri meta jgħidu li ħajżidu t-taxxi biex jħallsu għall-impenn tagħhom fis-settur privat. Anki il-GNI 0.7% l-istess nies imbagħad jikkampanjaw biex ma jresqux it-taxxi. Tħallsux il-miżati, tħallsux it-taxxi u mhux se taħallsu laqqas it-taxxa fuq il-proprjetà. mbagħad xi jgħidu? Jgħidu fejn hu l-gvern dak iż-żmien u mhux qed iżommu mal-impenji. Is-settur ta' tessuti huwa l-ikbar settur ta' esportazzjoni għal Bangladesh. Kull sena huwa 15.3 biljun ruħ li qed impjegati f'dan is-settur. Ser jagħmlu daw in-nies jekk aħna ma ngħinuhomx. U hawn qegħdin fl-MFF nħarsu lejn lajn budget għall-lajnuna monetarja u budget għall-żvilupp u noqogħdu nfetqu jekk ser niprovdu l-ftemiet li diġà suppost impenjajna ruhom għalihom. Għalhekk aħna rridu li jkollna DCI negozjat mill-ġdid u wasal iż-żmien li jkun hemm minn tal-inqas eh, realtà eh, f'dawn il-postijiet tax-xogħol biex ikun hemm standards deċenti. M'hemmx raġuni li nix niprofdu għal dan fil-leġiżlazzjoni tagħna. F'dawn l-aħħar erba' ġimgħat mill- nirin fil-fabrika ta' tazrin kien hemm rapporti ta' 17 il-nirin oħrajn fabriki ta' tessutu tal-ħwejjeġ fil-pajjiż. Din hija xi ħaġa li tħassibna, għandha tħassibna u għandna nkomplu ndaħlu fl-strument ta' kooperazzjoni għall iżvilupp biex bekk ikun hemm standards xierqa li ħafna kumpaniji li jinsabu fl-Ewropa ħafna drabi kollhom jisom mamat qudiem għajnejhom u jkomplu għaddejjin bil-prassi tagħhom ta' kuljum. Grazzi, hemm mistoqsija lik, lest twieġeb, mistoqsija Mr. Murphy, tajjeb, mela Sir Murphy, jekk jogħġbok. Grazzi. Naħseb is-Sur Michel kien qed jagħmel kommenti u jirreferi għalija. Forsi jispjega għal għanna fejn għodun daħlu dawn il-kustjonijiet domestiċi u nħallsu il-taxxa l-ilma dawl u kif dan jidħol mal-lajnuna umanitarja u tal-izvilup mill-li kiku manħallas suxan inqas frazzjon ta' dak li nistgħu nħallsu u kull darba nkun nistgħu niddupjaw, nitriplikaw, nikwadraplikaw l-għajnuna tagħna għall izviluppu għall livell umanitarju. Xitet, kikun għamlu dak li qed jgħid is-Sur Murphy, il-Gvern ta' laqas kun jista' ħalles il-ħaddiema tiegħu li jaħdmu mal-Gvern. Din hija realtà. Inut li noqogħdu u hawnhekk. Nifirmaw għada ejja konnajnuna millum l għada kullħat jitlob dan, ma jimx responsabilta li nżidu l-mizati u l-taxxi biex nilħu ma l-impenji. L-istess nis imbagħad responsabilment puntaw subajam ħaddieħor u jinjoraw l-fatti. Meta għatrajnik fil-Kumitat Deve, naħseb qatt ma rajtek fil-Assembleja bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Paċifiku Karibu u Afrikani, inti qatt ma titfaċċa, malejja mela interessa ruħek ħalli ikollok eh, verament tal-qalbek il-ħajja ta' dawn in-nies u mhux tkun egoist u terġa' tiġielet minn ġdid fil-Parlament Ewropew. Hekk nirrispondik sur Murphy. Okay, thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi ta' dak l-iskambju daqsxejn jaħraq, jgħid il-President tweġibietu mistoqsijiet, issa n-nassur serka sal-minuta u nofs. Grazzi, President. Kif qal, kif qalet il-Ministru, mux qed nirreferu biss għal traġedja fil-fabrika ta' Tazrin, imma din hija twissija. Xi ħaġa li rridu naħsbu fuqha illum, naħsbu dwar l-elementi kollha li qegħdin jitsemmow f'din is-sitwazzjoni situazzjoni li ma treġġix fir rigward l-inġustizzja umanitarja e miljoni ta' ħaddiema madwar id-dinja li qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom f'sitwazzjoni ta' jasar ġenwin u ma ebda tip ta' sigurtà u saħħa fuq il-lan tax-xogħol tagħhom. Naħseb li dan huwa mument importanti għar riżoluzzjoni tagħna mingħajr ma ninsew kwistjonijiet oħra involuti nixtiequ nfakru l-importanza li nimplementaw il-leġiżlazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-xogħol u l-konvenzjonijiet l-aktar importanti marbuta magħha. Ħtieġa li jkun hemm leġiżlazzjoni li tqis tassow il-kwistjonijiet madwar id-dinja. Huwa minnu li l-Ewropa għandha ħafna għodod disponibbli biex dan tkattru madwar id-dinja, leġiżlazzjoni, kompetizzjoni, eċċetera, iżda rridu nkunu ta' eżempju wkoll. Palissa fl-Europa hemm ħafna nies li qed jgħidu li rridu nieħdu pass lura u kien hemm progress li kien hemm fis-saħħa u sigurtà fuq l-lan tax-xogħol fuq sfruttament u anke milli waqfu il-ħaddiema milli jkunu f'pożizzjoni ta' riskju fuq il-lan tax-xogħol tagħhom. Naħseb li rridu nirriflettu fuq x'inhu dmirijiet tagħna u nkunu ta' eżempju. Grazzi. Teraz jedna minuta dla panna. Grazzi ħafna. Minuta issa għall-Onorevoli Gerens. President. Aħna responsabli konġuntament għal dak li ġara f'Bangladesh, dawk illi ma eċux wara din dawn in-nirin li kienem fil-fabrika jistaw u koll jiġu deskritti bħala persuni li soffrew minħabba li wieħed trid il-profitti minn arma ta' kas dak li kienem bżonn isiru. Allura ħafna produtturi edin dejjem eh, jiproduċu ħwejjeċ eh, bi pressijiet baxxi minar ma jieħdu ħsieb mbagħad il-kondizzjonijiet meħtieġa u lanqas ma jieħdu ħsieb mbagħad eh, l-impatt negattiv fuq in-nisa li jaħdmu f'dan il-qasam. Mbagħad hemm nuqqas ta' regoli f'rabta max-xogħol ta' dan. Iżda ma nistawx aħna mbagħad inħallu din l-indifferenza tibqa' dejja hemm ukoll sejħa li jkun hemm bojkot għal dawk il-pajjiżi li jkunu involuti f'dajn il-produzzjoni bi prezzi baxxi. U allura rridu tassew niftakru illi hemm alternattivi għal kif aħna nikkonsmaw il-prodotti. Irridu nadottaw inizjattivi ta' ċittadini biex bekk nkunu nistaw inwaqfu katastrofi bħal dawn li ma kienux ovvjament każijiet iżolati. L-Onorevoli Sargentini issa. Grazzi ħafna. Dak il-biraħ smajna illi fi ħafna t-shirts li jimbjaw fl-Europa e, jiswew bis ftit ċentezmi minħabba in-nisa illi jaħdmu dawn it-t-shirts Bangladesh. Rridu niftakru illi dawn huma tasew il-vitmi tal-moda Dawn il-kondizjoni ta' xogħol iwaslu mbagħad għal konsegwenzi pan ta' Karaċi u ta' Daka u allura rridu nagħmlu xi ħaġa biex insibu rimedju għal din is-sitwazzjoni. U nistgħu mbagħad nifirħu għaliex ikonna numru ta' inizjattivi għabbażi volontarja. Iżda parlament din ir-riżoluzzjoni u qed niċċita hawnhekk qed ngħidu illi nixtiequ li jkun hemm obbligi min-naħa ta' dawn l-imprizi biex bekk Eh, kollox jiġi prodott b'mod adegwat. U allura jiena xtaqt nisfhom il-Kummissjoni Ewropea kif hija eh, biħsiba tikseb dana kollu taħt forma ta' obbligu. Grazzi, l-Onorevoli Tano kissa. Bangladesh u eh, stat stabli u hemm ukoll sforz ġenwin biex jaqdi il- dmirijiet ta' drittijiet tal-bnedmin tiegħu. Dak li seħ fin-nirien fil-fabrika kien tassew traġedja ġenwina u jiena eh, smajt li se jkun hemm investigazzjoni mill-awtoritajiet Bangladeshi. Il-gvern jixtieq jagħmel aktar biex jiffinanzja eh, ispezzjonijiet fil-fabriki iżda hemm ċertu ostakli. Sirt naf li Bangladesh għandu wkoll ċertament għandu ehm, ħafna faqar u nafu wkoll li jintlaqat minn eh, disastri naturali u allura irridu ngħidu l-awtoritajiet fi spezzonijiet tagħhom biex dejjem ikun hemm li jom u jiena wkoll nilqa li jkun hemm kontribuzzjonijiet eh, forma ta' kompens għal familji tal-vitmi Qabel xejn jiena nibat u kol kondoljanzi tijaj l-familji u bħala ħabib ta' Bangladesh. Um, tistaw tafdaw il-gvern ħajam l-almu tijaw biex ma jkunx hemm dizastri bħal daw fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Salvini, minuta. Grazzi, President. Iva, nafu li mietu 112 u 110 li darbu ħafna nisa u Iva, edi nikbu dmuħ tal-kukudrilla unek, għalix eh, anki aħna naħtu burakratri Ewropej uffiċjali tal-Unjoni Ewropea il ma jagħmlu xejn biex jaħarsu l prodotti tagħna u ma jagħtux każ min qed jaħdem dawn il-prodotti. Dawn qed jaħdmu għal dollaru kuljum u mbagħad għal xejn nitkellmu dwar dan issa ma nbidlu xejn l-istess Kommissjoni Ewropea li ma treċ eh, il-tikketta made in biex ma nkunux nafu eh, dawn it-t-shirts inħadmu mill-tfal u forsi dawn huma kumpaniji kbar u allura ehm, nafu illi ħafna ħaddiema pereżempju fil-Lombardija u l-Italja bekk qed jitilfu xogħolhom iżda ħadd ma jagħti każ fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nagħtu l-kondoljanzi tagħna U allura aħna bħala Unjoni Ewropea qegħdin biss naħdmu biex aħna nakwistaw xi ftit dollari u mbagħad ikun hemm l-imwiet f'partijiet oħra tad-dinja. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kaspari. Grazzi ħafna, President Komissarju, Sinjuri. Xi kultant fil-ħwienet tal-moda eh, nħares lejn il-prezzijiet Eh, tista' tixtri par jeans għal 3 euros jew erba' ħafna mit-ċittadini tagħna huma tassew kuntenti dwar dan. Minħabba l-pagi baxxi fl-Unjoni Ewropea, ħafna eh, jietu pjaċir jixtru eh, il-ħwejjeġ b'dawn il-prezzijiet għaliex kulħadd qed jibbenefika mill-globalizzazzjoni tal-industrija tat-tessili ma nistawx biss inwaħlu f'dawn il-jimmanifatturaw il-ħwejjeġ. Il-kummerċ wara kollox huwa mod kif intejbu il-kondizzjonijiet tax-xogħol ta' pajjiżi fejn il-kondizzjonijiet huma diffiċli. Il-kummerċ huwa sinjal tal-iżvilupp l-industrija eh, ta' tessili dejjem qed tiċċaqlaq minn post tal-ieħor minn pajjiż għal ieħor għaliex din l-industrija partikolari tat-tessili dejjem ikun fil-bidu tal-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiż u m'għandniex ninsew l-aspetti pożittivi għan-nies involuti. Iżda jiena xtaqt nitlob lill kummissjoni Ewropea tgħidilna x'għamlet dawn l-aħħar snin li li mill-ambitu tal-politika tal-kummerċ internazzjonali biex intejbu situazzjoni iva nappoġġaw il-kummerċ internazzjonali dan ma' punt li semmejt iżda il-Kummissjoni Ewropea x'għamlet fl-ILO M'għandux ikun biss il-WTO illi ifassal l-standards. Għaliex ma nofrux xi standards ukoll obbligatorji li ħorġu mill-ILO, il-Kummissjoni x'għamlet biex tiżgura illi jista' jkun hemm panel illi jiddeċidi fuq xi tip ta' Eh, tilwima għal dak li għandu x'jaqsam standard tal-ILO għalfejn dejjem il-WTO illi ikollu l-aħħar kelma. Il-Kummissjoni x'qed tagħmel dwar l-entitajiet ta' standardizzazzjoni internazzjonali biex ikonna standards aħjar u jiena nkun tassew grat jekk il-Kummissjoni tkun tista' tajdinna xi ħaġa dwar il-prospetti ta' dialogu bejn il-negozju u il-pajjiżi li jissupplixxu dwar impenji ta' CSR ta' responsabilità ta' tal-responsabilità li dam l-imprizi jistaw jkollhom. U batem l-elementi ta' sigurtà kontra l-periklu tan nar u sistemi effettivi ta' kontroll. Irridu naraw jekk il-bini eh, ġiex eh, u kol organizzat tal mod illi bekk ma jkunx hemm nirin. Ikun tajjeb li nisimaw il-Kommissjoni dwar dan, grazzi. Grazzi nisimaw is-Salon Nervoli Howitt. Grazzi, President. Pala rapporter tal-Parlament ta' CSR jiena u kol nishtiq nesprimi n-niket għal dawk illi eh, mietu f'din il-fabrika u li nqabdu f'dawn in-nirien. kena 112 vittma u hemm issa 700 li mietu f'Bangladesh dawn l-aħħar 10 snin. Jiena nissimpatizza mal-pajjiżi illi jiddependi fuq eh, tessili għal 80% tal-esporti u l-ambasċatriċi u koll għalt li illi eh, ħafna mir responsabiltajiet eh, huwa fidejn il-kumpaniji. U għallura irridu nikkundannaw Gap, Walmarts eh, u H&M ta' Svezja li sissa ma rridux jiffirmaw il-ftejima Bangladesh dwar sigurta brabta mal-bini fejn għaw daw il-fabriki. U għallura nistaw nifmu li emna ċertu kumpaniji illi kellhom il-prodotti tagħhom ġejjin minn tażrin u nafu li hemmhekk eh, il-ħaddiema ma setgħux isiru minn Brita Trade Unions. Il-progress eh, forsi sar ma ċertu tikketti pal per eżempju il-kampanja tal-Clean Clothes u kampanji pal dawn jistaw u kol jgħinu biex bekk inkunu nistaw u kol ninfurzaw il-linji gwidi internazjonali u linji gwidi dwar il-drittijiet ta' bnidem. Jina nasab il-dawn kolla jistaw jgħinu il-qoddim, jistaw sur Barnier. E, jiena nishtiq li inti twassal il-proposta dwar trasparenza fil-katina tal-provvista u nix u kollegi tal-li l-ħat jgħid illi il responsabilità tal-korporazzjonijiet hija xi ħaġa oħra. Irridu naċċettaw u naqsmu responsabilta biex bekk inkunu nistgħu tassew innaqsu n-numru ta' mwiet. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fisa Saksela. Grazzi ħafna President, Komissarju. kondoljanzi ma' dakil vittmi li soffrew f'dan il-nirin, daw l-incidenti għandhom ġaduna nirriflettu l-Unjoni Ewropea trid tappoġġa li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw u jifavorixxi l-esportazzjonijiet tagħhom. Ma għandna nasiġu li huma jirrispettaw l-istandards minimu ta' tal-sigurta fuq posta xor rispetta l-ħaddima eh, imma ma jintużawx tfal u li jiġu rispettati il-miżuri ta' ħarsin tal-ambjent biex ma jkonniex iżjed vittmi minn dat tip ta' incident. Aħna għanna dumping soċjali u ta' ukoll ambjentali f'ħafna pajjiżi li qed jiżviluppaw. Mhux biss fit-tessut imma kif ukoll intraprizi u fabriki ta' setturi differenti. Daw tip ta' prassi abbużiv li mhux legali jmorru kontra s-saħħa u drittijiet tal-ħaddiema lokali u huwa ta' preġudizzju wkoll għal l-intraprizi u ħaddiema Ewropej. Hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea toqgħod attenta li il-regolament jiġu rispettat f'dak l-għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent. Aħna għandna neħdu miżuri radikali u nagħmlu li l-importazzjoni ta' prodotti minn dawn il-pajjiżi tkun kondizzjoni li jirrispettaw daw ir-regolamenti bażiċi. Eh, eh, regolamenti li aħna l-applikaw għal prodotti li aħna nipproduċu fil-frontieri eh, fil-pajjiżi tagħna. Evidentement rridu nqodu attenti biex nirrispettaw dritti ta' bnedem tal-ħaddiema u s-sigurtà tagħhom u nevitaw traġedji bħal dawk li għamilna referenza u fl-istess ħin nħarsu id-drittijiet u tal-intraprizi u l-ħaddima fl-Europa. Grazzi. Thank you very much. And now one minute and a half for Mr. Moreira. Honorable Moreira. Grazzi President, Commissario, kollegi. L-Unjoni Ewropea huwa klient ewlieni għal ħwejjeġ li jiġu minn Bangladesh bekk Tassew irridu uh, nitħasbu mill-kondizzjonijiet terribli tax-xogħol hemmhekk. Aħna tajna preferenzi kummerċali l dan il-pajjiż bekk għandna dritt li nistennew li ma jkunx hemm diżastri ta' dan it-tip. Ċertament aħna favur il-miżuri adottati mill-gvern tal-Bangladesh, l-appoċċa l-vitmi, l-investigazzjonijiet fuq xi kawża nirien, l-ispezzjonijiet fil-fabriki għal dak li ndux jaqsam ir-regoli kontra nar iżda da mhux biżejjed. Ikonna garanzija mill-gvern tal-Bangladesh li dawn il-problemi mhux se nerġgħu niltaqgħu magħhom. li l-ispetturi li ma rispettawx ma wetqux xi dmir tagħhom eh, jiġu kastigati. Iżda din eh, eh, l-responsabilta u kol ta' fiħdejn dawk illi edin jesportaw ġifiri għalix ovvjament hemm involuti il-pag il-kondizjonijiet tal-ħaddiema u allura hemm dawk li importaw il-prodotti U ma jintagawx fuq il-kondizjonijiet ta' xogħol jaraw li dawn kondizjonijiet ikunu rispettabbli u adekwati. U allura irridu naċċettaw il-responsabilità soċjali tal-imprizi. U jekk dana ma jaħdimx permezz ta' soft law, allura għandna ngħaddu għal hard law. U allura bekk irridu naraw illi fl-aħħar mill-aħħar għandna l-ħajja tal-ħaddiema hawnhekk. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Strifler issa. Grazzi, President. Nirin terribli fil-fabrika f'Bangladesh u rina l-standards terribli ta' xogħol hemmhekk. Il-Bangladesh qiegħed eh, e, eh, fit-tieni post wara ċ-Ċina fl-esportazzjonijiet tat-tessili u dana grazzi għall ispejjeż baxxi tax-xogħol kif ukoll e, situazzjoni fejn jitħadmu tfal. U nafu illi ħafna mprizi Ewropej morru jixtru il-prodotti tagħhom tal-ħwejjeġ hemmhekk. Il-nirien ta' Novembru wassal għal ħafna rabja u xlok ta' l-Azja kolla kemmi issa hija mħasba bħala reġun illi jesporta t-tessili il-gvernijiet korrotti u l-kompaniji involuti huma responsabbli iżda anki l-organizzazzjonijiet kbar eh, kapitalisti, il-multinazzjonali edin jitqabdu bejnietom għaliex kulħadd irid ħallas eh, pagi baxxi, eh, kondizzjoni ta' xogħol mill-ar mingħajr standards ta' sigurtà. Il-multinazzjonali kumpaniji multinazzjonali ma miex edin jirrispettaw ir-responsabilta eh, soċjali tagħhom pala korporazzjonijiet u allura il-vitmi għandhom ikollhom il-ġustizzja. Għandu jkun possibbli illi kumpaniji illi jagħmlu ksur fil-liġi jiġu bekk ikkastigati. il-kumpaniji gbar multinazzjonali u koll edin joqtlu mbagħad l-SMEs iż-żar. Grazie għafna, signora Steinbrook għal minuta u nofs. Kontinuament nara li tip ta' katastrofi u meta jiġru, kullħat, kulħadd eh, ġeffettwa tidħol fl-agenda sa' kem tarġa' tiġri. Għalix, għax ċertan praprizi mill-lider ma, ma jistaw xaqlaw bizzejiet u konsumaturi rridu prodotti li mux jiprovaw jifrankaw il-flus fuq il- fuq il-kondizjoniet ta' xogħol, u fl-aħħar mill-aħħar nsaqsu minnu responsabbli ta' il-diżastri u da' niket eh, eh, kumpanniji, nisa politika mek, manki aħna, manki aħna bħala politiċi fl-Europa. Eh, Il-kumpanija qed jippruvaw jasru kemm jistgħu eh, fl-ispejjeż tagħhom allura niċċekkjaw biex f'liema kondizzjonijiet qed jipproduċu l-ħwejjeġ. Ma nistax naħarbu minna il-katini ta' provvista mumiex trasparenti. Il-rizoluzzjoni ta' hija importanti, hemm ħafna xiri tisir u aħna nabżon bżonn ninsaħħu il-trade unions fil-post u li l-konvenzjoni tal-ILO tiġi eh, implementata sew. U jkonna jkun rispetta ħjar tal-istandards tal-ħaddima u kwistjoniet ta' sekurità u kollu u li jkun hemm kontrolli fuq l-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni għandha timplementa l-idea tal- uh, responsabilità korporattiva tal-intraprizi, et nara li il-konservativi u liberali ma ridux jappoġġaw l-abbozz ta' emendi dwar eh, vitmi ta' tip ta' dizastru. U għandhom jirriflettu saħada. Grazie ħafna. Issa naddu għal l-onorevoli Schnieber Jastrum, signora Schnieber Jastrum. President, grazie ħafna. nixtieq nur il-kondoljanza, nat il-kondoljanza tiegħi lill-raba tal-familji tal-bitmi ta' dawk li metu fil-nirrin li ħakmu il-fabrika fil-Bangladesh. Kienet verament eh, traġedja kbira. Waħda li se tiġi evit eh, anticipata jiena nappoġġa il-mozzjoni riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew fil-Istati membri għanna eh, bżon namlu namlu għanna namlu kull nistaw biex nevitaw da tip ta' traġedja fil-ġejjini Rizoluzzjonijiet, seminars listi konġunti ta' kondoljanzi ma ħaġa tajba ma mumux ir-risposta bħala riżultat ta' dan l-inċident traġiku dawk l-mwiet ġraw nħabba li eh, eh, hemm tfal jaħdmu. U hemm l-effetti terribli ta' dan l-inċident. Għandna naġixxu malaj. X'tip ta' stampa qed nagħtu tal-Unjoni Ewropea? Kemm taqbel din ma' dikjarazzjonijiet tagħna fuq it-trittijiet tal-bniedem u governanza korporattiva naħseb li wasal iż-żmien biex dawn jeżistu mhux biss bil-miktub imma u koll fil-realta. fil pajizi li qed jizviluppaw, fil pajizi li aħna n-importaw minn għandhom. Aħna mux nkun qed nagħmlu dan biss għal nies f'dawk il pajizi Imma fl-interess tal-kumpanni u koll, jridu jevitaw da tip ta' trażida fil ġejn Minn dħal for Madam Renner. Schön, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Kommissar Barnier, sehr geehrte Vertreter. Grazie Hafna, Präsident, tajt l-Onorevole eh, Da dawn traġedji orribli fil-Bangladesh, pakistan mux bis. Eh, ġenna nħarsu l kondizjonijiet verament orribli, daw il-112 l-vittma li mietu eh, huma risposta huma reazzjoni konsekwenza tal-ftuħ tas-swieq il-produtturi u negozjanti, klienti, kullħat u involut. Kullħat ħares naħal uħra oħra meta kan dwar ħarsin tal-ambjent eh, livelli ta' protezzjoni tal ħaddi Aħna ma nistgħux nistaħbu. Ah, lekk aħna għandna bżonn forma urġenti li konna Eh, rekwizit ta' rapportaċ tal multinazjonali Dawk li jiddubitaw dwar il-rizoluzzjoni, għan nishtiq insaqsijem biex jirrifletti fuq dak li għet jgħamlu. Xidin il-rizoluzzjoni tinklużi diversi proposti li jistaw jiġu implementati ta' malaj. Għandikom xie eżempji Per eżempju, l-ambasċaturi tal-Unjoni Ewropea fil-Bangladesh jistaw ikunu punt biex jiġbru komplejns eh, kontra kumpaniji tal-Unjoni Ewropea u l-servizz azzjoni eksterna għandhom jiġu mħarġa eh, u moti għal-mezzi li ġew ġeċiżi mill-ILO biex il pajiz nifisom jista' jkun hemm ehm, li jista' wieħed jikkontjatta biex ma jkun hemmx l-impressjoni l responsabilità hija ħaġa imbeda. Grazie ħafna. Zewx minuti għall-Onorevoli Sajfi, Signora Sajfi. Grazie ħafna, President, Ministru, Kommissarju Barnier, kollegi, bħal kollegi oħra għabli, jien nati kondoljanza tija l familji tal-vittmi. Eh, kien f f'Novembru kol nirien oħra li eh, ħakmu fabrika fil-Bangladesh. Naw il-ċifri ta' vittmi juru li l-kondizjoni sejrina l lar fil telef fabrika ta' tessut li hemm fil-Bangladesh. Dawn il-gvern tal pajjiżi li jaħdem flimkien mal-inġinieri u ma' servizz ta' tfiħ tan-nar biex jittejbu is-sigurtà u kif ukoll jikkastigaw dawk li huma responsabbli għan negliġenza. Eh, huwa evidenti li ċerta kumpanija jafu li jeżistu problema għad jippruvaw sibu soluzzjonijiet. L-Unjoni Ewropea tista' u għandha dajnu. Ma dana kollu, kummissarju, jenna nishtiq nitkellem dwar il-komportament ta' diversi multinazzjonali. Eh, kollegi oħra ġa għamlu referenza li Nħalli l-populizmu għassur Kaspari. Jien kun ma nishtiq namel huwa eh, eh, CNA Gap kompani oħra li ma jipparteċipawx fil-ftejim dwar sigurta fuq il-posta xogħol Eh, ħaġa li qed naraw kontinwament u għandhom juru jużaw il-pis tagħhom dawn l-intraprizi biex eh, fil-kummerċ eh, internazzjonali. Aħna għandna rwol biex ntejbu l-standards tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol fid-dinja kollha u nistgħux naqbdu u nikkondannaw. Aħna qablu qabel kollox nippromuovu is-soluzzjonijiet li ġa jeżistu jiffunzjonaw. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna sal minuta u nofs Sinjura Andres Barea. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Is-sitwazzjoni fil-Bangladesh hija traġedja u jidispjaċina għal dawk in-nies kollha li mietu tqajjem ħafna kwistjonijiet fuq eh, drittijiet tal-ħaddiema. Sitt mit ħaddiem mietu sa mis-sena 2005 dan il-bil kummerċali ma jridx irid ġib miegħu wkoll l-iżvilupp u l-konsolidazzjoni ta' ċertu strutturi. Ovvjament kien hemm disk diskriminazzjoni fuq post tax-xogħol u l-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom huma ħażina ħafna huma t-tieni l ekbar esportatur ta' tessuti u anke wkoll eh, kumpaniji ta' multinazzjonali li jipproduċu il-tessuti għaliex huma ħafna irħas u jimmiraw ukoll is-suq tagħhom lejn l-Ewropa bil internazzjonali u responsabilità ta' dan il-Parlament, il-Kummissjoni u il-Konsil rridu jinvolvu l-standards kollha tal-ILO u tas-sigurtà fuq il posta tax-xogħol hemm ukoll responsabilità korporattiva min-naħa tal-kumpaniji. U fil-każ ta' inċidenti rridu niżguraw li n-nies ikollhom aċċess u għad-dritt tal-ġustizzja li s'issa qatt qatt ma kellhom iċ-ċans. Issa s-Sinjura Angelilli. Grazie, President. Ministru, Komissarju, l-inċident tal-fabrika eh, ta' ta' tessuti eh, hija ċetabli 112 persuna mitu maħruqa u oħrajn midruba ħafna zazahu nissa dan mhux l-ewwel incident tax-xorta u wieħed simili seħ eh, ftit sigħat biswara Il-problema hija gravi in-nuqqas ta' miżuri ta' sigurtà huwa gravi wkoll eh, daw l-industri, daw il-fabriki huma mimlijin wis bin-nies, m'hemmx mod kif niskun tista' toħroġ jekk ikun hemm nar. Fil-Bangladesh 80% tal-esportazzjoni tiddependi fuq il-tessuti. U għal daqstent huwa punt essenzjali tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Bangladesh illi għandu jkun il-bażi ta' drittijiet tal-ħaddiema. L-Unjoni Ewropea trid titlob rispett lejn l-standards tal-Organizzazzjoni Dinjija tax-xogħol tal-intraprizi kollha li li ħadmu il-fabriki eh, fil-fabriki li ma fabrika f'na drabi jaħdmu għal multinazzjonali u hemm bżonn illi il-regolamentazzjoni nazzjonali għas sigurtà s saħħa tkun irrispettata fuq il-post tax-xogħol u hemm bżonn ukoll il-Bangladesh ikkompli l-isforzi tiegħu sabiex inaqqas ix-xogħol fost it-tfal fenomenu moħbi ftit informazzjoni uffiċjali anka jekk l-UNICEF jitkellmu fuq iktar minn miljun tifel u tifla illi jaħdmu f'xogħol riskjus. Thank you very much. And the last speaker... Grazie ħafna, l-aħħar kellim is-Sur Berman. Jekk jgħat fostna li mhux jgħataw mela ngħaddu għal proċedura catch tiegħi u għandna biss talba waħda biss. Is-Sur Törer. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju Barnier, eh, kollegi. F'dan id-dibattitu irridu niżguraw illi il-kawza u l-effett ma nifxluhomx. Dawn huma inċidenti traġiċi u aħna nissimpatizzaw ma dawk illi tilfu il-raba tagħhom għanna evidenza ċara li dawk il pajiz li huma integrati fil-ekonomija dinjija din aħjar minn dawk li mumiex. Il-fatt illi l-standard soċjali f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw mhumiex l-istess bħal pajjiżi tagħna eh, huwa minħabba l-fatt li il-nies huma foqra. Rridu nejnu lawn il-pajizi li għedin jizviluppaw għandhom zona aċċess lejn l-iswi Ewropej. Mux qed ngħid illi għandna e, e, nippermettu l li jaħdmu bi standards baxxi imma jekk nabbuhom b'ħafna regolamenti u regoli e, ħasan għnu qed mxu fid-direzzjoni l-ħażina rridu niżguraw illi niftħu s-swi u naraw illi l-Kommissjoni tara li l-pajjiżi li jixtru minn dawn il-pajjiżi jżommu ma' ċertu standards u fl-istess ħin iridu nużaw ukoll għaduna l-iżvilupp biex ngħinu pajjiżi bħal Bangladesh sabiex jitejbu l-standards tagħhom u jżommu wkoll mal-regoli tal-ILO. Grazzi ħafna, hemm eh, talba l-mistoqsija lik, Sur Turer. Tista' twieġeb Iva, mela, Sinjura Vajler. Aziz kollega Turer, jina tlabt il-mikrofonu minħabba dak li kellek xtajt inti, ma naħsibx li għawn xaħat eh, f'abbażi tal-esperjenzi li għana fissu irrit li jgħamil istazzjonijiet fuq l-aspet internazzjonali, il-kummerċ internazzjonali kif naraw aħna fl-Ewropa jiddependi fuq ir-responsabilità din mhix biss fuq kwistjoni ta' politika soċjali u politika ta' żvilupp, imma wkoll ir-responsabilità ta' kumpaniji, kumpaniji li huma fl-Ewropa li jridu jixtru bl-irħis. Għalhekk huwa importanti li jkunu f'konformità mal-Konvenzjoni tal-ILO u naħseb li dan huwa l-każ. Ġifiri, maħniex qed Li ikun hemm kummerċ ħieles, però ċert responsabilta. Iva, grazzi jiża kollega tal-kontribuzzjoni tiegħek għax issa nista' niċċara dak li għad. Jiena favur li jinżammew ir-regoli għajlhom imma ma nħossx li dan għandu jwassal għal burokrazija żejda fil-qbil kummerċjali sejm kummerċjali għaw min qed jiddubita il-modell ta' ekonomija tas-suq jekk naqblu li l-kummerġ ħiles iżid fil prosperità mela dan huwa punt importanti ħafna. Għandek raġun il-kumpaniji għandhom responsabiltajiet soċjali mal-konsumaturi wkoll. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi lill-Kummissarju hija jekk għandek prova ċara lill kumpaniji Ewropej biex eh, jekk jistgħu xieħarbu minn dawn ir-regoli. Għandek mistoqsija oħra mis-Sur Kaspari, taċċetta mistoqsija iva mela hawnhekk għaddejja diskussjoni oħra. Sur Turer, taqbel illi dak li għadek kemat li l-kummerċ ħieles huwa xi ħaġa li ma jistax isolvi l-problema. Il-kummerċ ħieles waħdu ma nistax jisolvi l-problema, rridu nħarsu lejn oqsma oħra ta' politika u kwistjonijiet oħra li għandhom xaqsmu ma' dawk li jimpiegaw eh, l-ħaddiema. Din hija xi ħaġa urġenti li rridu nindirizzawha u ma nistax narawha biss fil-qasam tal-kummerċ anke f'oqsma politiċi oħra. Iva, jiena nkwetat li l politika tal-kummerċ hija waħda mobbija ħafna. F'dawn id-dibattiti ta' żvilupp ukoll ngħidu li s-sovranità ta' pajjiż li qegħdin jiżviluppaw iridu jiġi tiġi rispettata. U rridu nappellaw il-Bangladesh biex iżomm ir-responsabiltajiet tiegħu u jekk li jrid li jridu li jagħmlu progress, dak huwa il-mod kif jagħmlu dan. E, nixtieq li l-Kummissjoni twieġeb fuq dan. Issa biex nikkonkludu id-dibattitu nixtieq nitlob lis-Sur e, Kummissarju Barnier sabiex e, jitkellem fisem il-Kummissjoni. Grazzi, Sur President. Jina smajt dak li kellek xtajt u jekk fin tajjeb Palma qalet s-senjura għax t-nishtiq nibda billi inwieġeb għal dak li smajt il-koll kemm intom ikkonfermajtu dak li aħna wkoll ħassejna fil-Kommissjoni fid daw ta' din it-traġedja dan in dawn in-nirien fil-fabriki ta' tessuti qrib fil-Bangladesh. Kienem tal-inqas 112 il-vitma anke tfajliet. U kif inti għat tajjeb fil-mistoqsija tijak, dinet għajm kustjoni fuq standard soċjali fil-industrija ta' tessut u l-ħwejjeġ fl-Azja tan nofsinhar tħassib li aħna naqsmu ma'kom ukoll. Il-konklużjonijiet ta' investigazzjonijiet li saru huma differenti, però ħadd ma jgħid illi il-regoli baż, regoli ta' sigurtà kienu qegħdin jinkisru f'dawn il-fabriki. Sur Benjen u Sr. Saif ukoll kellhom raġun li fakruna fuq il-responsabilità maqsuma li il-kompaniji multinazzjonali qegħdin jaħdmu fuq, jaħdmu fuq, jaħdmu bihom u r-responsabilità tal-staff manageriali li kun li kun responsabbli għal dawn li ħaddiema fejn jinkisru il-drittijiet u l-kundizzjonijiet tajbin għax-xogħol. Dak li qalet is-Sinjura Ġorġeva wkoll nixtieq nikkonfermah Rappreżentant Ewropew f'Dakar, is-Sinjura Lambert għamlet dan il-punt ukoll biex nirringrazzja. Ħadu azzjoni rapida wkoll. Hemm dibattitu li jenfasizza li hemm missjoni dejjem tikber f'interess lejn l-Unjoni Ewropea fuq eh, sigurtà mal-imsiħba kummerċjali rridu nieħdu vantaġġ minn din traġedja biex namlu progress, progress prattiku. Palma tafu, fl-25 ta' ġunju s-sena l-oħra adottajna pjan tazzjoni eh, għaffa strateġiku Ewropew u l-pjan tazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u f'dan il-kontest għana se nkomplu naħdmu biex nipromuovu drittijiet eh, tal-bniedem fil-politika soċjali u x-xogħol u anke l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-ġus uda fuq id-drittijiet tan-negozju tal-bniedem. Issa biex inkompli ma dak li qalu uħud minnkom is-sur is-sur Benjan, is-sur Kasperi, is-sur Howard u oħrajn li hemm politiki oħra li din it-traġedja tħalli effett fuqhom din m'għandix taqsam biss mal-relazzjonijiet kummerċjali li għandha l-Ewropa ma' partit oħra tad-dinja. Jiena naqbel ma' dan. Jiena qed nieħu passu Sinjura Ġorġeva ma' fil-portfolio tiegħi fuq bħala Kummissarju tas-Suq Intern Jena responsabli għax xiri pubbliku kollu dan jinkludi anke kontatti esterni li għandhom xasmu ma' xiri pubbliku u anke responsabilità soċjali u korporattiva li ħafna minnkom semmejtu, ġifin tan għoda tħassib għalija wkoll. Parma tafu il-Kommissjoni qed tippromuovi din id-domanda ġdida għal responsabilta soċjali u kooperativa bdejnija fl-2011 u s-sena l-oħra minn ressaqna pjantazzjoni fil-liġi tal-kumpaniji fil-governanza tal-negozji u responsabilta soċjali dawn kollu għandu x'jaqsam mal-kumpaniji tagħna li bħalma qalet is-Sinjura Weiler. Għandhom x'jaqsmu ma' kummerċ eh, ġust. Kummerċ aktar uman U fl-ewwel kwart tal-2013 aħna ser nieħdu azzjoni leġislattiva fuq trasparenza eh, finanzjarja. Il-kumpanija għandhom ikunu responsabbli tal-azzjonijiet illi jieħdu fl-inklużjoni soċjali, responsabilità soċjali u anke ambjentali. U fl-istess waqt din mhix biss eh, li nagħmlu mhix kwistjoni biss nagħmlu xewqat u diskorsi qed nitkellmu fuq dokument illi tressa fuq it-trasparenza. U għanna 600 eh, negozji li huma jum elenkati jew mhux elenkati li qed jaħdmu fil-industrija tal-minjeri u jisfruttaw ukoll minn riżorsi naturali b'mod partikolari fl-Afrika u anke l-Asja u anke fil-forestrija. Dawn għandhom jinżammu responsabbli wkoll irridu naraw xa taħalsu l-minna taħalsu. U dan għandu xaqsam ħafna ma dak li qed niddiskutu palissa fuq il-Bangladesh il-promozzjoni ta' drittijiet tal-ħaddima hi waħda mill-miri prinċipali tal-istrateġija tagħna ta' drittijiet umani l-Unjoni Ewropea se tkompli fil-diskussjonijiet mal-Bangladesh biex tippromuovi dawn l-inizjattivi fil-kummerċ tal-tessuti Eh, tal-beħ bimnut ta' dawn il-ħwejjeġ u tessuti. Għana se nkomplu wkoll l dawk li jiddefendu drittijiet umani li jiġġieldu għal drittijiet soċjali għandhom parti importanti u kollu nista nikkonferma wkoll anke lis sur Thomas Mann li l kummissjoni ser tippubblika rapport fuq l-aktar forum inaċċettabbli ta' sfruttar fuq il-post tax-xogħol u kummerċ fejn jintużaw it-tfal dan se jiġi publikat fil-ġimgħat li ġejjin. Il-koll naqblu fuq il-lezzjonijiet li għandna nitalmu minn din it-traġedja. Nixtieq ngħid li t-tweġiba mhix faċli ma nix biss strument wieħed għal azzjoni esterna, hemm bżonn li naqdu flimkien b'mod intelligenti strumenti differenti, diplomazija politika, il-dialogu politiku, il-dialogu kommerċjali, programmi ambientali u l-applikazzjoni ta' ċertu regoli Il-politika kommerċali li għadni kemm semmejs u koll fekkandu xaqsama responsabilta soċjali tan negozji tagħna. Ser nikkoperaw mal-kollegi tagħna f'partijiet differenti tal-Unjoni u anke mal-istati membri biex nikkoordinaw l-azzjoni tagħna u nagħmluha kemm jista' jkun effettiva. Sur President, jekk tippermettili ftit tweġibiet osra għal ċertu punti li li għajmu numru ta' ta' membri parlamentari. Sur Sajnu kellu raġuni jenfasizza il-kompens li għandu jingħata lill-familji tal-vitmi għandek raġun li tenfasizza il-laqat li saret bejn tlet partiti bejn il-ħad l-autoritajiet pubbliċi u l-impiegaturi biex ikunem leġislazzjoni soċjali sur Sirka Sur Kasperi, Signora Steinruck, semmew l-ILO. U ovvjament taħna sħobija ma din l-organizzazzjoni biex nipromovu il-regoli il regoli ta' saħħa u ta' fuq il-post tax-xogħol. L-Unjoni Ewropea u l-ILO għandhom eh, proġett konġunt biex joprovdu informazzjoni fuq dan u se nkun qed nerġgħu nagħtu ħarsa lejn il-kontribuzzjoni tagħna f'dan fid-dawl tal-komunikazzjoni Komunikazzjoni li kellna aktar kmini s-sena l-oħra semma u koll il-fat illi dawn u ma kolla utli u nwedkom li ser naddijom l-Sinjur Ashton u l-Sur Deħuħt. U nistanajt fissimam u koll li huma il-koll jaqblu jew ser jaqblu Sur Kasperi li bżon nibdew diskussjoni mal-staff taħom biex noħorġu b'xi tip ta' tweġibiet li eh, konkreti u li jdumu li jdumu wkoll. Il-kondizjonijiet ta' sigurta u saħħa posta xogħol anke f'bosta pajjiżi bħal Bangladesh għadhom ma ratifikawx il dawn il-konvenzjonijiet kollha u għalhekk ser ngħaddi dawn il-kummenti li kollegi tiegħi u l-Istur Tajani u s Andor. Għaliex huma wkoll qegħdin jaħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet li għadkom kam semmejtu u nirringrazzjakom dak kollu li għandi xnajdilkom fissa mis sinjura Ġorġeva li għadar boħra t-skuza ruħa li kallam penni oħra li zamme ġewwa Brussel. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa fissem il-Konsil Signora Creighton. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nishti nirringrazzja lill membri kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu. Naħseb li ħareċ biċċar li il-koll kemm aħna determinati li nagħmlu dakollu li nistgħu biex nevitaw li tirrepeti ruħa traġedja bħalma s f f'Novembru. Naħseb il-Kummissarju Barnier kopra ħafna minn dawk l-affarijiet li xtaqt ngħid għalhekk mhux ser noqgħod nirrepeti għax naf illi għatfad li nafna xal qoddimna l-lejla numru ta' membri għamlu kommenti pozittivi, suġġerimenti pozittivi u ħadd nota tagħhom ukoll. L-unika ħaġa li eh, smajt li komment li l-membri kollha qed ifittxu azzjoni. Naħseb li ħadd mu ser jgħid li dawn l-avvenimenti traġiċi f'dakar għandhom iwasslu jew jikkawżaw xi joħolqu xi skuża biex ikun hemm xi tip ta' miżuri protezzjonisti naħsibx illi dak li xtaqna ngħidu f'dan il-dibattitu l-lejla imma li permezz tal-bil kummerċjali li għandna u permezz ta' fejm kummerċjali bilaterali u permezz tal-organizzazzjonijiet bħalla jellow insibu sistemi li permezz tagħhom nkunu nistgħu nużaw Eh, dak kollu li nistgħu biex nippromovu standards aħjar għal ħaddiema u naħseb li dawn il-punti saru semmew minn numru ta' membri u koll. naħa tal-Konsil aħna nridu li nużaw inċentivi kummerċali biex il-pajjiżi beneficjarji jirrispettaw il-drittijiet internazzjonali, il-ħarsin ambientali u prinċipi governattivi b'mod partikolari bħalma semmejt fil-kommenti introduttorji tiegħi permezz tal- EU GSP Plus Framework daħseb dan li huwa huwa qodda importanti ħafna għall-Unjoni u li għandu ħafna potenzjal ukoll biex indirizza l-isfidi li tkellimna kollha fuqhom. Minflok ma noqgħod nirrepeti ser ngħid li fid-diskussjoni tagħna llum tkellimna fuq kif nipromovu rabtiet affettivi bejn il-kummerċ u l-ambjent. L-Unjoni għandha rwol importanti xtilab f'dan kollu u l-istituzzjonijiet kollha jridu jaħdmu fil-qrib mala ILO u anke organizzazzjonijiet internazzjonali oħra għaliex din hija dan huwa l-uniku mod u l-aktar mod effettiv li bih niżguraw li jkun hemm kundizzjonijiet tax-xogħol indaqs għal kulħadd f'kull pajjiż u f'kull settur u dan għandu jkun lantana. Grazzi ħafna. Thank you very Grazzi ħafna. U issa nagħlaq id-dibattitu hawnhekk sitt mozzjonijiet għal rezoluzzjoni li jitres um, u l-votazzjoni għasir għada f'nofsenar. Nimxu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Iġifiri dikjarazzjoni tal konsillu u l-Kommissjoni dwar il-korruzzjoni abbużi fl-użu ta' fondi tal-Unjoni Ewropea u effetti fuq il-proċessi ta' teħita deċiżjonijiet politiċi. Permettu li nibda dibattitu b'dikjarazzjoni minnaħa tal-Konsill minnaħam tal-Sinjura Ministru Creighton. Grazie ħafna